Thank you very much. Starting a bit late. Grazzi ħafna għal xi kollegi u kummissarji li għadhom ma waslux. Is-servizz ta' trams uh, mhuwiex effiċjenti daqskemm għandu jkun, forsi jista' jkun. Sa se nibdew bil-mistoqsija ta' Sinjura Andra Kejnic. Li Sur Fuller. Oh, sorry, Vivian. So, Mr. Fuller, you're answering Mrs. Andrew Kane. Se tirrispondi l-mistoqsija numru 20 u meta tlesti eh, tista' titkellem. Grazie ħafna sur President. Grazie ħafna għal flessibilità wkoll. Mela, fir rigward ta' din il-kwistjoni li hija importanti ħafna għal l-onorevoli Lajma Lusija għandi kene għandi najt li l kummissjoni konxa bisħieħ tal-ksur tal- ksur tal tal demokratiċi u l-proċeduri li ġew rapportati minn ċerti NGOs fil-kontest tal-elezzjonijiet lokali fil-Belarus. L-Unjoni Ewropea ehm, kellhom il-kapijiet tal-missjonijiet f'Minsk li rapportaw inkonsistenzi u diskrepanzi, in partikolari fil-flat tal-voti saru xie mendi qabel l-elezzjonijiet skont l-opinjoni tal-OSCE u tal-Uffiċċju tal-Istituzzjoni Demokratiċi u tad-Drittijiet tal-Nedmin li ħarġet eh, fit tlieta ta' Ġunju l-2010 dina kienet tirrappreżenta pass lejn it-tneħħija ta' xinu qasijiet fil-kodiċi elettorali iżda il-rapport jgħidilna illi dawn l-emendi ċaktax mumiex se se jisibu soluzzjoni għal nuqqasijiet u fil-fat għatem nuqqasijiet fil-kodiċi fil-gwad tal-elezzjoni demokratiċi. Għalek fi zjara li jena se se namel f'Minsk fl-axħar tal-ulju jena se nitkellem l autoritajiet emmek u natijom il messaċ li hemm bżonn li jsir progress f'numru ta', ta ta' oqsma li huma ewlenin għad demokratizzazzjoni jekk l-awtoritajiet huma serji fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Wieħed minn waħda minn dawn l-oqsma hija l hija d-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet u bekk sen ħeġġeġ lil Minsk biex ikompli ikopera ma l-OECD fil-riforma tal-kodiċi elettorali qabel l-elezzjonijiet presidenzjali li jmissu. Il-Kummissjoni u kol se tagħti attenzjoni għal aspetti oħra u l-enin għad-demokratizzazzjoni, eh, specialment il-libertà tal-medja, tal-assemblea u tal-NGOs, għad memx progress li ġi rapport, ma rapportat ebda progress f'dan l-osma. Grazzi. Is-Sinjura, għandha kien trid eh, tippreżenta xi mistoqsija supplementarja jogħġbok? Grazzi, Sur President, Kommissarju, grazzi għal risposta tiegħek għandi mistoqsija oħra fil-fatt. Naraw reazzjoni differenti fid-dinja għal dak li ġara f'Belarus f'Ġunju l-amministrazzjoni tal-Istati tal Uniti deċidiet tkompli sanzjonijiet finanzjarji fil-gwad tal- tal-uffiċjali ewlenin tal-Belarus li inkludi l-President Yushchenko Jiena nasab li din hija reazzjoni għal elezzjoni um, lokali li saru. Nixtieq nisma' x'taħseb inti dwar il-sitwazzjoni. Nixtieq nkun naf jekk l-Unjoni Ewropea se tirreaġixxi f'rigward tal-ksur serju li ġara f'Belarus. Se tkun il-pożizzjoni futura tal-Unjoni Ewropea kħaxbok. Grazzi għed il-President, il-Komissarju issa. Grazzi. Aħna fil-passat ipprovajna l-politika tal-ingaċ u l-politika tal-izolament ukoll. U ebda wieħed waħda minnhom ħadmet bisħieħ. Aħna xtaqna ksibna relazzjoni ma, ma Belarusja. Issa qed niprovaw inwaqfu in bażi għall-ingaġġ kritiku. Il-Kummissjoni qed taħdem fuq eh, pjan illi se jkun interim jiena nista' niddiskrivih bħala qafas għal żminijiet tajbin u żminijiet żiena fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Belarusja. Dina tipprovdi l-qafas għal passi ta' demokratizzazzjoni u għall-ingaġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Se jkun ċer mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u ovvjament mal-Parlament Ewropew. U nemmen bisħiħ illi din hija risposta xirqa firgwad tal-ksur tad-drittijiet tal-bnedmin illi konna xieda tagħhom fil-Belarusja. Grazzi ħafna. Grazzi. Isir Zemka, jixti jiprezenta um, interpellanza u kol. Grazzi ħafna Sir President, nixtieq nirringrazzja il-Kummissarju għal risposta. Iżda hemm żewġ punti hawnhekk li nixtieq nressaq l-ewwel net naf li eh, biħsibek tmur tagħmel żjara fi Belarusja U aħna u kol saqsejna dwar il-minoranzi il nazjonali fil-fat. ċittadini tal-Belarusja illi eh, jappartjenu għal gruppi etniċi oħra fil-pajis. Fl-istess waqt dawn huma ċittadini tal-Belarusja. Il-mistoqsija hija din Rigward tal-boros ta' studji għal-ċittadini għazzazax, nasab li eh, dini importanti ħafna. Grazzi ħafna, jgħid il-rappresentant tal-Komissjoni. Grazzi ta' din il-mistoqsija parti mill-programm tiffoka fuq il-kuntat il mal-poplu, fil-fat il-kuntat mal-żazax u mal-istudenti. mil panda l-oħra, dina definitivament tinsa fuq l-agenda tiegħi fil-gwar ta' diskussjonijiet tal mamensk U di titratta mhux biss il-kwistjoni ġenerali fil-rigward ta' ksur ta' drittijiet, iżda kwistjonijiet speċjali speċifiki li jirrigwardaw il-minoranzi. Il e, se nagħti attenzjoni in partikolari lil din il-kwistjoni. Fil-fatt kelli laqa mas-Sinjura Angelika Boris u anki ma' rappresentanti oħra tal-oppozizjoni biex niddiskuti l-istat tal-minoranzi tal pollakki iżda anki kif l-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni jistaw jajnu. Ma naħsibx li din il-kwistjoni hija waħda iżolata, ma naħsibx li hija kwistjoni tal-votazzjoni hawnhekk, Nasab li il-mistoqsija hija waħda serja, il-kwistjoni tar relazzjonijiet bejn l-autoritajiet u l-minoranzi se tkun żgur fuq l-aġenda waqt id-diskussjonijiet tiegħi f'Minsk. Grazzi. Issa se niddiskutu l-mistoqsija 18 Miss um, Assurren mbagħad il-19 għas-Sinjura Redding u mbagħad il 20 Mr. Potocnik. Potocznik. Is-Sur Potocznik u eh, is-Sur Barnier ovvjament edin fuq l-istess tram u għadhom ma waslux. Is-Sur l menu eh, għed fuq it-tram. Mela, il-mistoqsija 18 li surren jekk u lest mis-Sinjura Krazza. Grazzi ħafna membri onorevoli. Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Krazza għal eh, għal mistoqsija jew sensila ta' mistoqsijiet pertinenti ħafna. Il-kredibilità u id-dera tal loro hija tħassib għalina kollha, għalina Ewropej kollha bħalissa waqt dawn il-żminijiet diffiċli. Mhux l-inqax għax l-ewro mhux biss huwa mudita iżda peress li illi u il-proġett il ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Allura kredibilità tal-euro fija implikazzjonijiet tal-proġett sħiħ tal-Ewropa. -tal Jina għandi uh, tweġiba preċiża ta' erba paġni li servizzi tiegħi eh, tħejjew u jiena ehm, jina lest biex naqraħ iżda eh, bekk indumu 12 minuta, jina lest li jimpoġi din ir-risposta fuq il-website tiegħi naħseb li dina mhix biss kwistjoni ta' kampanji fuq il-medja importanti kemm huma hija kwistjoni tal-politika u ta' azzjonijiet eh, konkreti biex niddefendu l-oro mill-attakki sistematiċi illi għadda min, minnom tal-axħar. Et namlu um, surveys kwantitativi u koll, mot regolari u għanna l-istħarriċ tal-Eurobarometer illi għamilna fl-istati membri kollha. Et nużaw kull opportunità biex nikkomunikaw dwar l-aħħar żviluppi u azzjonijiet tal-politika meħuda fl-Eurozone. It-ħassib tal-pubbliku in ġenerali qed jiġi indirizzat permezz tal-website tal-pubblikazzjonijiet, il-mistoqsijiet u il-risposti, il-foljetti, um, il-networks differenti eh, dwar il-tfassil eh, tal-politika ekonomika, l-organizzazzjonijiet ta' trade unions, etc. etc. U għalek, et naħdmu f'kull qasam fl-imkien ma l-istati membri biex inwaslu l-messagġ fir-rigward tal-lawra. Fir-rigward tal-politika, li jinsabu fil-qalba tal-kwistjoni u għamnek qed nitkellem dwar it-tieni parti l-B tal-mistoqsija ta' Sinjura Krazza fil-gwad tal-miżur, xi miżuri qed jittieħdu biex jittejjeb l-impressjoni dwar il-munita komuni u kredibilità tan fl fajnejn il-pubbliku għandi tliet punti hawnhekk x'inresaq l-ewwel net iddeċidejna fuq il-mekanizmu finanzjarju Europa sa 500 miljon euro flimkien ma' pakketti oħra mal-Greċa flimkien ma' jnuna finanzjarja konsiderevoli biex imwaqfu l-inċertezza qabel ma tinfirex kullimkien fl-Europa. Et naħdmu bisħieħ biex niżguraw l-istabilità tal-Europa, tal europa fl-Europa. It-tieni punt l-Istati Membri tagħna qed jieħdu sem fil-konsolidazzjoni fin skali serja ħafna fil-fatt hemm ukoll ir-riforma strutturali li qed issir bħalissa fl-Ewropa biex nir-restawraw nirrestawraw il-fiduċa il fiduċa fil-Unjoni Ekonomika um, u Finanzjarja fl-Europa. Et namlu da kollu bil-kalibrazzjoni preċiża u mod koordinat u differenzjat u koll biex dawk il-pajjiżi illi mandomx marġini fiskali bħal per esempio il-Greċa, Portugal u Spanja u pajjiżi oħra Dawn il-pajizi l-istess ikollhom spazju fiskali biex um, ma noqtluhom, ma noqtlux il-rkupru fiskali fil-gwart tagħhom. Ippreżentajna 15 il-proċeduri il proċeduri ta' tad deficit fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħna l-istati membri jikkonformaw mal mal-istrateġiji fiskali tagħna. U fl-aħħar il-gvernanza ekonomika biex nirrinforzaw, din hija essenzjali biex nirrinforzaw il-kredibilità tal-euro. U għalhekk jiena qed um, qed noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom fil-rigward ta' riżoluzzjoni 20 eh, għal-2020 u fil-rigward tal-gvernanza ekonomika. Għandna bżonn l-appoġġ tagħkom biex nikkonvinċu l-Istati Membri u l-Kunsill Ewropew u biex insommu nibqgħu għaddejjin fil-momentum li għandna rigward ta' sistemi tal-koordinazzjoni tal tal-politika u eh, għal su ukoll sal-bidu tas sena d-dieħla. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjor Kratza issa. Grazzi ħafna, Sur President, u grazie lill-Kummissarju għal-risposta u għal din l-opportunità għalina biex nerġaw nasbu dwar l-istadji differenti tal-Eurozone u dak li s sar u koll fil-periodu. Fil Iżda il-mistoqsija tiegħi eh, kienet titratta d-dera tal-Euro u kif um, jasbu dwar għan-nies għax naħseb li hemm il-periklu illi n-nies jaħsbu li appoġġ għall loro jiġi ehm, għaspisa tagħhom u m'għandux ġejjieni garantita. Jina eh, imħasba dwar xie affarijiet li intqalu dwar il-pajjiżi li jibqgħu fl-Eurozone u dawk li jibqgħu barra mill-Eurozone. Naħseb li l-Ewra huwa kisba għalina u għanna nappoġġaw Għanix, għawnek maħniċ għed najdu bis dwar eh, kemm għanna naqsu l-infiq tagħna, iżda dwar affarijiet oħra kol. Grazzi, eh, jgħid il-Kummissarju, naqbel ma' raġunament tiegħek huwa essenzjali il-in nqisu l oro bħala strument ewlieni tal-politika, tal-politika ekonomika u għat kabbir sostenibli fl-Europa. Fl-istess waqt, isoħ mhux biss bħala simbolu, simbolu iżda anki punt ta' kif l-Europa tibni id-dar tagħha komuni. U bekk organizzajna attivitajiet, medda sħiħa ta' attivitajiet eh, fil-bidu tal-2010 eh, se nagħtikom ftit punti importanti hawnhekk għamilna kampanja ta' informazzjoni Frigwa tal-Euro fil-10 pajjiżi, Ġermanja, eh, Franza, Malta, Belġu u l-oħrajn, il-pajjiżi li għandhom l-Euro Organizzajna wkoll il-Brussels Economic Forum dan il-forum inżam ġemate ilu kien ikkonċentrat fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji kenna rekord fil-gwart tal-parċipanti iżjed minn elf u dan ġi kollu rapportat mill-istampa kenna kasa unek fej um, konna nħarsu u Eh, namlu kuntat ma min jibni l-opinjonijiet. Nisan kompli bil-lista dwar dak li għamilna. Aħna nkaġġati f'ħafna attivitajiet. Nasab li ksibna l-istess eh, l-aħjar riżultati permezz tal-aħjar tal-politika u kampanja ix-xirqa biex inżommu in-nies informati. jiena bdejt Jiena bdejt bħala spepaz eh, salesman ta' 12 sena u bqajt sejjer ġifiri u nafx ġifiri kif dwar kif għandek tagħmel biex tirbaħ eh, il-mod il kif il-persuni jaħsbu u xeħossu. Il-President jirringrazzja il-Komissarju u um, jgħid li huwa interessanti illi inti se tagħmel dan il da kollu fuq il-website tiegħek, it-tweġiba tiegħek fir-rigward tal ta' 12 il-paġna, forsi nistgħu naħdmu fl-imkien. Nasab li għandek raġun tajt illi mistoqsija importanti jisħoq ila tweġiba sħiħa. U bħalissa memx żmien waqt il-question time biex natu l-istampa ċara u sħiħa. Forsi nistgħu nsibu xi żmien xi ħin ieħor. U forsi għandna konna rapport fil-ġurnal uffiċjali. Issa, kwistjoni supplementarja su kwenti si kħarġbak. Sur President, jina kontet nisma birre reqqa risposta li jinti tajt eh, f'din mistoqsija. Tkellim dwar 12 paġna bħala risposta. Issa, minix ċerċ jek inti rispondejt fil-fat fil-gwad ta' libertà f'dawn il-pajizi. jina għed titkellem dwar l-Estonja, il-mistoqsija tijaj, hija jekk pajjiżi bħal dawn jidħlu fiż-żona tal euro u se jkollhom disciplini riġidi fil-gwad tal-budgets. Il-punt negattiv hawnhekk huwa li fl-Estonja se ssib li ċivili il-ħaddiema ta' ċivil tilfu xogħolhom u dana kollu ġarra spisa tal-poplu. dan se jattira n-nis jekk eh, se kolom iħalsu b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi. Grazzi għal din il-mistoqsija, jgħajt il-komissarju. L-Estonja kella tinforza disciplina budgetarja mhux minħabba l-euro primarjament iżda minħabba l-fatt li l-ekonomija tal-Estonja kienet tiffaċċa kriżi finanzjarja serja bħal biċċa kbira minna fil fat It-kabbir ekonomika eh, twaqfet dan kien ifisser li finanzi pubbliċi fl-Estonja ma kellhomx bażi soda. Il-livell ta' debitu tad-dejn ta' Estonja jasal biss għal 7.2% waqt li l-medja fl-Ewropa hija 75%. fil-mija. Issa l-kreditu kienet xaġa ta' tħassib u kien hemm bżonn illi l-Estonja tiżgura li tista' tkompli fil-politika finanzjarja tagħha u tiżgura s-sostenibilità fil-finanzi pubbliċi tagħha. Di kienet deċiżjoni demokratika meħuda mill-Parlament fl-Estonja dan l-aħħar u kienet il-politika segwita eh, fil-Estonja għal xiftit ta' zminissa. issa. Sasur Polaska Sikerġbak nista' nfakkar il-kollegi li eh, il-kwistjoni supplementari minn m'għandhomx ikunu iżjed minn 30 sekondi jkerġbak. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju. Kulħadd jaf illi illi l-izja dajja fil-dajfa fil-Eurozon hija l Ħadna ċarrejn biex niprovdu għajnuna, pakett għajnuna l greċa il-tort kien tal-Ġermanja kedna non fuq mieta' ta' eluf ta' euro, għal euro stess bħala monita. Il-Komissjoni kif tħares lejn dawn il-passi u x'se tagħmlu fil- fil-futur biex niżguraw li ma jkunx hemm dowmin. Jiena ma xtaqt nidħol f'dawn fil-politika hawnhekk: l-opinjoni tiegħi hija li l-politika u il- il-politika tal-ekonomija fl-Europa tiddependi mill-rida politika tal ekonomija fl ewropa tiddependi mill rieda politika iżda mhijiex l-arti tal-impossibbli. U fil-fatt sar possibbli f'ċertu punt biex wieħed jieħu dawn id-deċiżjonijiet. Biex eh, natu eh, għajnuna uh, finanzjarja taħt ċertu kondizjonijiet għal Greċja u anki għal mekanizmu um, finanzjarju fl-Europa. Aħna qed naħdmu ma' Greċja u fil-fat um, Greċa diġa irċevit 20 biljun euro mill-IMF u mill-Unjoni Ewropea f'Mejju Greċa qed timplementa l-programm tal-IMF u tal-Unjoni Ewropea u qed timplementa dan il-programm skont il-Memorandum tal-Understanding u dal-aħħar il-mekanizmu tal-finanzi eh, ta u stabilità fl-Ewropa ġid deċiża illi dina tkun disponibbli illi eh, tista' tingħata għajnuna anke sa 60 biljun euro. Dan il-flus jista' jintuż jibqa fil-budget tal-Unjoni Ewropea għall operazzjonijiet fit-tul. Dina twaqfet dan il-flus huma disponibbli jistgħu jintużaw jekk eh, jekk hemm il-bżonn ġenwin ta' dan it-tant l-arranġament intergovernmentali jiġifieri faċilità tal-istabilità finanzjarja sa' 440 miljun miljun euro um, twaqfet u qed niddiskutu l-kondizzjonijiet bħalissa se tkun operazzjonali fi żmien eh, ftit ġemat. Ġifieri jekk hemm bżonn urġenti għandna lodot biex niffaċċaw din il-problemi b'dan il-mekanizmu u b'din il-faċilità. Il-punt finali tiegħi huwa li dan jagħtina żmien biss għana ningaġġaw f'kampanja serja ta' konsolidazzjoni fiskali fl-Ewropa l-aħħar sentejn u waqqa 20 sena ta' konsolidazzjoni fiskali. Grazzi ħafna jgħid il-President issa wasanna l-mistoqsija numru 19. Forsi is signora Redding tista tista eh, tiġi hawnhekk din fil-kamra. La dinja mistoqsija mis signora McGuinness. Mela joġbok. Is-sur Kelly peru ħajju u jagħmel il-mistoqsija. jagħmel mistoqsija supplementari, però meta tixtieq tibda tibda, Sinjura Redding għandek il-mikrofonu. Mela sur President, jina nixtieq nwieġeb il-mistoqsija orali li tresqet mis-Sinjura McGuinness li qalet li għal kem responsabilta li wieħed jorganizza il ħarsin residenzjali tinsa feħdan l-istat membru, pero il-Kummissjoni lesta li tejn u l-għajnuna ta' dritti tal persen ta' dizibilta biex jiexu għedu biex il-servizzi tal-komunità ikunu alternativa li wieħed jiex għalek fil-istituzzjonijiet, għalek minn ta' din is-sena l-Kummissjoni ser ta' dotta strateġija għal persuna ta' disabilita l-2010 u l-2020 u ser tfassal għaffas koerenti biex timplementa eh, punti fuq id-dritti tal-persuni b'disabilità li tipprovdi appoġġ għal persuni b'disabilità biex jiexu b'mod indipendenti u li inaqsu l istituzjonizzazzjoni tal-sistemi ġifri dawn isiru fost il-prioritajiet tagħna ma partikolari ser tisħaq il- potenzjal tal-fondi strutturali f'dan il-qasam. Il-prioritajiet tal-użu tal-fondi strutturali għandhom livell reġjonali u lokali, per il-Komissjoni ser taħdem għal istati membri biex ikun hemm l-aħjar prassi, skabit l-aħjar prassi u linji gwida kif wieħed jista' juża dawn il- miżuri biex ikun hemm awtonomija ta' dawn il-persuni u l-persuni b'diżabilità jkollhom possibilità biex jgħixu b'mod indipendenti nixtieq ukoll insemmi il-Fond Soċjali Ewropew bħala strument li jelimina l-ostakli għal parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità bħala membri ugwali ta' soċjetà. Il-Fond Soċjali jista' jiffinanzja fost affarijiet oħrajn il-konsulenza u taħriġ skont il-bżonnijiet ta' daw il-persuni tiżabilità, il-ħolqin tax xogħol, riabilitazzjoni anke l komuni soċjali u appoġġ speċjali biex nipromuovu l-entrepreneurship fost il-persuni b'diżabilità u anke l-qawmin ta' fondi ta' eh, finanzi f'kampani biex nevitaw diskriminazzjoni, anki ikun hemm taħriġ u taħriġ mill-ġdid tal-impjegati biex ikun hemm tranzizzjoni minn ħarsin istituzzjonali għal servizzi motija fis soċjetà u fil-komunità. Il-fond ta' svilupp reġjonali se jiġi użat fl-istess waqt sabiex niżviluppaw infrastruttura sabiex nappoġġaw tali servizzi ġodda. Brabta ma' dan kollu, il-Kommissjoni faslet toolkit biex wieħed juża din dan il-fond strutturali sabiex bekk nassikuraw aċċess u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal persuni b'diżabilità dan it-tul kit nfassal biex jippermetti li l-awtoritajiet amministrazzjoni, l-awtoritajiet intermedjarji jew eh, promoturi tal proġetti jipplementaw anki jħarsu jevalwaw il-programm ta' fondi strutturali u anki daw il-proġetti marbuta magħhom. Grazzi sew kummissarju, issa Sur Kelly jekk jogħġbok. Grazzi tassew Sur Kummissarju, jina fisem Is-Sinjora McGuinness li resqet il-mistoqsija nirixtin ringrazzjak għal risposta tijak preċiza, pero fuq l-aħħar mistoqsijiet. Il-Kummissjoni dati tiħu azzjoni kontra dawk li użaw il-fondi strutturali b'mod ħażin, abbużaw minnhom iġifiri, speċjalment f'dan il-qasamiet diskutu minnhom id-dispożizzjoni ta' faċilitajiet għal persuni b'diżabilitajiet. U bat punt tnejn, kemm malar nistgħu nilimitaw prassi soċjali eh, fiħda nistat membru? If there is misuse of structural funds. Mela, il-punt tal-fondi strutturali fuq livell ġenerali, il-Kummissjoni tista' tindaħal, tintervjeni, però Bla dubju hemm l-obbligu prinċipali u anki responsabilta ta' l-istati membri sabiex u il-politika tagħhom u l-aġenda politika tagħhom u anki jorganizzaw il-protezzjoni, il sistem ta' protezzjoni soċjali bl-inklużjoni ta' dawk li għandhom istituzzjonijiet fuq medda ta' ħarsien fuq medda twila ta' żmien il-kwistjoni tista' tkun għar jekk l-istati membri tkun aħjar jekk l-istati membri jibdew jinvestu b'mod differenti. Nafu li l-fondi strutturali jintefqu fuq sistemi ta' responsabilta' maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-istati membri kollu jiddependi mill-istati membri u r-reġjuni tagħhom biex jiddependu il-programmi u anki jimplementawhom billi jażlu programmi u proġetti. Madanakollu, anki jekk aħna ma nkunux nista' nagħmlu veto, aħna diġà konna qegħdin naħdmu flimkien mal-istati membri sabiex nibdlu il-politika fiħdan l-istati membri. Per eżempju, il-Gvern Bulgaru, fejn aħna matul sentejn kellna approċ kooperattiv sabiex bekk il-gvern ma jużax il-flus f'istituzzjonijiet residenzjali imma ħal impenn li l-ebda fondi tal-Unjoni Ewropea muser jintefqu billi jinvestu eh, f'istituzzjoni ta' residenza eżistenti u għalhekk u l-investiment fuq dan is-settur il-prinċipju ta' di istituzzjonalizzazzjoni ser tiġi segwita. Thank you. Um... Grazzi tassew, għandi żewġ mistoqsijiet supplementari sur Kuzla. Köszönöm szépen a szót. Grazzi tassew, Sur President, mela l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak u nirringrazzja lill kummissjoni tal tweġibit tagħhom u għal kif tal-impenn tagħhom għal kawża tal-persuni diżabilità. Valuban. Jiena għandi punt prinċipali hawnhekk. Brabta mal-użu tal-fondi strutturali aħna ġbidna l-attenzjoni fuq il-punti prinċipali, primarjament fil-vant fil Ewropew din il-problema rilevanti. Qabel kellna reġim komunista bċatos li kuma tal-gvern kienu konfiskati fejn kienu jiprovdu il-catering għal dizabli, specialment dawk li kienu dizabli mod mentali Issa l-mod kif il-fondi strutturali jiġu użati dawn qed jiġu użati biex jagħmlu renovazzjoni ta' dawn ix-xatos, ta' dawn il-kastelli biex ngħidu hekk jew djar kbar biex in-nies jitneħħew minn dawn il-postijiet u il-kwistjoni prinċipali jekk il-Kummissjoni ta' xi pjan speċifiku biex ikollha perspettiva aktar wiesa brabta mal-ħolqien tax-xogħol, turiżmu, biex tagħmel użu minn dawn il-djar u anki kollha fema aħjar tal-problema. President, um, I am very well aware. Jena konxja li di bidla ta' reġim tfisser ukoll f'bidla tal-mod kif timxi inka il- il-bqija tal-politika, ġviri politika tal-passat, il-fdal tagħha. Għalhekk iddependi mill-gvernijiet kif huma ser jieħdu ħsieb u jieħdu sib l-istituzzjonijiet tagħhom u jekk huma jixtiequ jagħmlu renovazzjoni tal-proprjetà tagħhom u anki jekk itwix użu ieħor. Jiena business ta' ngħidilkom li rigward eh, l-istituzzjonalizzazzjoni ġifri li wieħed eh, iddaħħal persuni diżabli fis-soċjetà u ma jħallu jomx eh, f'dawn l-istituzzjonijiet, aħna fil-fatt provajna Inkunu sensittivi ħafna anki f'dak li qed tagħmel il-Kummissjoni, jiġifieri li tħares u anki tara li tiddiskuti ma l-istati membri dan l-aspett delikat. Fit-29 ta' April id-DG Reggio kellu seminar fuq l-impiegati tal-Kummissjoni u kien jisejjaħ Inti issejjaħ din id-dar fejn l-aħjar u l-ar prassi fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għaż tal-istituzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien ġew preżentati sabiex bekk l-impjegati tagħna jifmu kif u ma politika ti tiġi applikata sabiex fil-kuntatti tagħhom mal mal-amministrazzjonijiet fl-istati membri jkunu jistaw jibdlu il-mentalità. Fil-fat kienem u koll interazzjoni tajba ħafna bejn il-DG Regio u DG Employment fuq il-passi li jrid jistaw jittieħdu l-qoddim. Għaliex iva, aħna nemnu li l-investimenti mill-fond soċjali għandu jaqdi iċ-ċittadini f'dawn l-oqsma u m'għandhomx ikunu hekk għal eh, renovazzjoni ta' djar ma' anke biex joħolqu impjieg u tkabbir f'dawn l-oqsma ikkonċernati. Thank you and a further supplementary from Mr. Tuntis. Issa għanna mistoqsija supplementari ta' Sur Tuntis. Minuta, nofs minuta. Grazzi ta' sew, Sur President, Kommissarju, ippermettili nressaqlek. Kwistjoni pratika u taħraq fil-Greċja, fil-pajis tiegħi u pajjiżi oħrajn, minħabba programmi ta' riġidità ħafna punti, ħafna tnaqista għan ħafna tnaqista flus u l-finanzi għal ċentri u istituzzjonijiet biex wet jiprovdi servizzi b'diżabilitajiet dawn inalqu daw is-servizzi rajt din il-ħaġa issir fil-Greċja fejn 50 tifel u tifla b'diżabilità tħallew waħedhom minħabba l-fatt li l-finanzi inqataw. Dawn ser ikunu eligibli mbagħad għal fond sonċjali biex per pereżempju alternattiva ta' finanzjament? It is uh, very clear that Gider uh, ċar li fil-qasam tal-politika soċjali l-istati membri huma responsabbli biex jorganizzaw il-protezzjoni u sistem ta' protezzjoni soċjali bl-inklużjoni ta' tfassil tal-finanzjament u anki l-kontrolli ta' kwalità tas servizzi provduti fuq il-ħarsi fuq medda twila ta' swim dawn l-istituzzjonijiet. Aħna ma nistgħux nindaħlu jew nisfurzaw gvern biex jibdel il-politika tiegħu. Aħna nistgħu biss nieħdu miżuri u nġelu jew inħeġġu gvern biex jħoħsib il-popolazzjoni tiegħu dak li nistgħu nagħmlu bil-fond soċjali fost affarijiet oħrajn u li nħarġu l-impjegati u naraw li huma jieħdu aktar ħsieb il dawk il-persuni, però l-deċiżjoni bażika biex tara jekk jandekx eh, istituzzjonijiet jew inkella foster houses eh, dik hija responsabilità tal-Gvern nazzjonali. Grazzi tas-sew kummissjoni u grazzi tal-li ġejt hawnhekk fostna wara nofsinhar. Issa qed kuntent li qed nara sur Barnier fostna wkoll u fil-fatt il-mistoqsija li jmiss hija għas-sur Podoċnik. It's question 21 from Mr. Davis. When you're ready, Mr. Mela, mistoqsija tal-Assur Davis. Grazzi, Sur Chairman, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. Onorevoli Sur Davis, il-mistoqsija tijak tajjem l-importanza tal-diplomazija Ewropea fin negozjati ambientali internazzjonali u wara il-laqat eh, negattivi ta' Doha u ta' Copenhagen dwar eh, l-speċi fil-periklu aħna rridu nitalmu u nieħdu lezzjonijiet minn dawn l-esperjenzi fis-sfond ta' dispożizzjonijiet li hemm fit-Trattat ta' Lisbona. Pero biex ikonna konklużjonijiet bilanċjati għal ġejjin irridu nirrikonoxxu illi ir-raġunijiet ta', eh, ta dawn ir-riżultati tal-laqat eh, Eh, irridu ġurnalizzati kas b'kas. Dan mhuwiex eh, ovvjament mhix xi ħaġa ħafifa li wieħed ilħaq bil fost 27 stat membru li rappreżentaw 500 miljun ċittadin u li dejjem hemm il-kustuni tal-impatt fuq l-ekonomija nazzjonali tagħhom għal sajtis u negozjati tal-klima, pero l-Unjoni Ewropea xorta kella eh, bil komuni eh, li ridet eh, t-negozja mbagħad bih mal-partijiet internazzjonali fuq ħafna kustonijiet saru attivitajiet minn qabel, minn sitxur qabel kien hemm delegazzjonijiet madwar id-dinja fuq il-sharks u t tigri u eh, saru diskussjonijiet li imxow tajjeb. Però fir-rigward tal-bluefin tuna eh, l-affarijiet ma kinux l-istess. Fuq nota aktar ġenerali il-Kummissjoni tħoss illi eh, fih dan sajtis l-Unjoni ħatkun taħdem il-Kummissjoni ħatkun taħdem aħjar għalhekk ħatamel ħatiħu aktar passi biex l pajjiżi terzi, tikkonvinċi pajjiżi terzi biex ehm, jiffirmaw il-konvenzjoni il ta' Gobarone. Mela, fil-rigward eh, eh, anzi, l-Unjoni Ewropea eh, saħħet il-diplomazija taħħa b'mod internazzjonali. Qabel Copenhagen, il-Kommissjoni u l-Unjoni kella pożizzjoni komuni il- u 40 pajjiż fil-fat kellhom isonijiet konġunti trojka u kena diskussjonijiet formali. Il-tim sa negozjati diskutaw il-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq livell anka bilaterali ma' pajjiżi terzi u li l-in minn min Kopenhagen u l-qatta Doha u għed tajjeb jara li l-għanijiet tal-Lisbona u ma l-insaħu l-vuċi tal-Unjoni Ewropea fid-dinja l-implementazzjoni ta' trattat tal-Lisbona għal saħħa rappresentazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-kussjonijiet ambientali u E, nasikuraw il-rappresentazzjoni esterna tal-Unjoni. Il-Kunsill ħoss illi huwa tajjeb illi l-Unjoni kolla negozjati fuq temiet internazzjonali. Il-Kunsill irid jagħti e, ħalli din il-missjoni fidejn il-Kommissjoni, jagħti l-awtorizzazzjoni anzi lill-Kummissjoni messa direttivi. Il-Parlament Ewropew għandu ikun jiġi għandu jiġi involut f'kull stadju tal-proċeduri. Kummissjoni palissa għati diskuti mal istati membri fil-Kunsil kif se jimplementaw dan il-qafas u fid diskussjonijiet il-Kummissjoni hija viġilanti ħafna biex tara li l-implementazzjoni ta' trattat is issaħħaħ il-koerenza eh, u l-unità tal-Unjoni fil-negozjati internazzjonali. Inkella aħna il-pozizjoni tagħna fl-arena internazzjonali ħad tiġi imdajfa u dan żgur illi mhuwiex li e, hemm imniżel fit-Trattat tal-Lisbona. L-Organizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk hija importanti ħafna fil-dawn il-qat ta' ambjentali u aħna nilqgħu l-appoġġ tal-Parlament f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi Sir Davis, grazzi Kummissarju, jina naqbel mija fuq dawlanijiet u nappoġġa l-Kummissjoni fil-ġlida tagħha mal-Kunsill. Pero meta nsemmu l-sajtis qed nara l-Ġapan li mixin minn imbaxxa tal-oħra, borza tad-deb. Però permetti li nressaq Mistoqsija, inti tkellem dwar it-tisħiħ tal-abilità diplomatika tal-Unjoni Ewropea, laqat kelkom jew ser ikolkom ma Signora Ashton biex tiddiskutu kif l-azzjonijiet esterni u servizzi marbuta magħhom jiddaħlu fis-servizzi tal-Kummissjoni bħala xaġa sħiħa biex nassikuraw li l-abilità diplomatika tagħna nilħuqha bisħieħ. For the specific għal din il-mistoqsija speċifika li interessat li jina ma kellix il-laqa ma' Sinjura Ashton, pero xi ħaġa li deret ċara kienet li fil-kuntest tas-sajti, speċjalment rigward it-ton Aħna kellna numru ta' tfixkil. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet ġiet adotta ta' wisq tard. Mbagħad id-diskussjoni fil-Kunsill kienet sa kemm wasalna fl-aħħar koreper li anki kju kelli niddiskutu ma' Sinjura Ashton dik, dik il-kwistjoni kien ikun xorta tartwis, allura għanna nitalmu bl-esperienza tagħna, però inti ġbit l-attenzjoni mod tajb li dan huwa wet mill-miri li aħna rridu nagħmlu l-kol flimkien u rridu nużaw ukoll il- servizzi esterni li nittamaw fil-ġejni kuna din jaħdmu kif suppost. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma Anzi, naddu għal mistoqsija numru 22, Missur Jorgensen u flimkien mod konġut ma' Sinra Hall, Kummissarju Kjoġbok. Grazzi, ċero onorevoli Sinjura Hall u Sur Jorgensen. Il-Kommissjoni hija konxja ta' numru ta' studji li għandhom xjaqsmu mal l-effetti konġunti ta' numru ta' sustanzi u kimiċi. Mo partikolari fit tmim tal-2009 l-autoritajiet danizi publikaw il riżultati minn numru ta' studji li eżaminaw il- l-impatt kumulattiv ta' endocrines li jkunu din jitifixklu il-tfal u anki ħaddiema pan nisa. Kif semmejtu intom fil-mistoqsija, il-studju Danis ta' Il-rizultat kien il-konklużjoni tal-Kunsil fl-2009 fejn il-Kummissjoni intalbet biex teżamina kemm leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tindirizza il-latti kumulattivi ta' sostanzi endokrin biex iħarsu wkoll il-problemi ġenerali kif nittrattaw ma' l-effetti kumulattivi ta' dawn it-tipi ta' kimiċi. Meta nħarsu lejn il-mistoqsija ġenerali ta' l-effetti kumulattivi ta' kimiċi, il-Kummissjoni għamlet disponibbli permezz tal-Internet rapport State of the Art fuq il-taħlita ta' tossika li kienet riżultat ta' studju fuq sentejn li ġi maħruġ mill-DG Environment u issa l-Kummissjoni qiegħda tieħu negozjati ma' partit interessati fuq dan ir-rapport u anki resqet talba formali dwar il-Kumitat tal- riski ambientali u anki xjentifika u din identifikat riski ġodda u l-Kumitat Xjentifiku tkellem fuq il-prodotti kontra konsumaturi, però sal-2011 il-Kummissjoni ser għabbażi da dan l-istudju toħroġ tagħmel dan il-proċess u tifinalizza rapport kif tevalwa jekk leġizlazzjoni preżenti tal-komunità bl-inklużjoni tar riċ jindirizzaw kif suppost rikħi minn espożizzjoni minn dawn il-sorsi tossiċi u għabazi ta' dan nikkonsidraw modifikazzjoni adattata linji gwida kif ukoll metodi ta' evalwazzjoni. Min mindu tnejt l-istrateġija tal-Kommissjoni fuq il-Disrupt Endocrine Disruptors Din kienet fl-1999 ħana investejna ħafna permezz tal-budget ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea biex nifmu aħjar il-mekkanizmi fejn dawn is-sustanzi jaffetwaw il-ħidma ta' sistemi ta' l-endocrine. Fl-istess waqt, aħna inkludejna wkoll miżuri speċifiċi biex nindirizzaw l-endocrine disruptors eh, f'reġistrazzjoni differenti tal-kimika bħal REACH kif ukoll il-PPPs. Il-Kommissjoni wkoll parteċipat mod attiv fil-inizjattivi internazzjonali biex tiżviluppa metodi ta' testjar u anke l-identifikazzjoni ta' l-endocrine disruptors. Plaħarnet, il-Kommissjoni reċentament nidiet studju biex tikkonsolida l-aħħar informazzjoni xjentifika u tagħmel rekomandazzjonijiet rigward strateġijiet ta' tekniċi u anki biex ikun hemm kriterji ta' sustanzi bli sustanzi ta' endocrine disruptors. Dan l-istudju se jiġi mtemmi bit-tieni nofs ta' sena li ġejja U riżultati minn dan l-istudju ser jittieħdu konsiderazzjoni billi nirrevedu l-istrateġija komunitarja fuq l-endocrine disruptors u niprovdu input għall-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea, ġifri kemm PPPs kif ukoll ir-REACH. Għalhekk biex nagħlaq, il-Kummissjoni hija konxja tal-serjetà tal-mistoqsijiet li intom tnejn li intom għajjimtu u edha taħdem b'mod intensi biex tindirizza b'mod l-aktar effettiv din il-kwistjoni mhix ħaġa faċli għaliex ħafna għarfien għadu mhux qiegħed f'postu u għalhekk din hija pjuttost problema komplessa li jixir ila l-attenzjoni tagħna u anki konsiderazzjoni fil-ġejjin. Thank you very much. Grazie ħafna. Mela, Sinjur Jorgensen għandu mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna, Komissarju. Inti għettejt illi fil-2012 se jkun hemm rapport disponibli u naraw jekk ikun hemm il-ħtieġa li nbidlu leġiżlazzjoni. Naħseb illi din hija xi ħaġa li naħna nistgħu niċċertaw anka issa stessa. Dawk illi jafu jew kienu voluti friċ eh, jafu illi l-effett cocktail ta' dawn is-sustanzi mhuwiex qiegħed jitqies. U huwa importanti illi aħna nużaw, naplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni, speċjalment fir rigward tal-persuni bħal nisa tfal u eh, l-Komissjoni eh, għandha tagħmel reviżjoni tal-riċ eh, fir rigward tal-awtorizzazzjoni u s-sostituzzjoni u din il dan il-prinċipju dan il-cocktail għandu jitqies. Il-Kummissarju kifet il-problema f'dan il-qasam hija in ta' fatti xjentifiċi u għandek raġuni semmi il-prinċipju ta' prekawzjoni eh, u l-miżuri eh, ambientali bil-fors li jdu jisu dan il-prinċipju pero jena li kolli aktar data u nibbaza il-proposti tiegħi fuq xenza fuq fatti xjentifiċi solidi. Eh, mis-sena illi eh, beda dan l-approċ fl-1999 kena 84 studju fil-Unjoni Ewropea b'xi 200 eh, eh, żewġ miljuni involuti. Meta jiena diskutejt mal-kollegi l-bira eh, biex jagħtuni l-informazzjoni, il-messaġġ kien illi għatanna nuqqas ta' arfin biex inkunu nistgħu nagħmlu miżuri kompleti. Però nixtieq nassikurakom illi jiena din il-ħaġa qed nikkonsidra b'mod attiv fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura Hall, il mistaqsija supplementari tijak. Grazzi. Nirringrazzja l-Kummissarju tar risposta tiegħu imma jiena nħossni frustrata ħafna għax ilu 13 sena illi inna nikkonsidraw din l-ħaġa 84 studio f-13 sena u emma, partijiet tal-popolazzjoni ġifiri dawk it-tfal għadhom ma twildux, pereżempju huma vulnerabbli għal dawn il-kimiċi u il-bidliet aħna nafu li huma irreversibli. Ġifiri il-ħajiet tan-nies aħna qegħdin irdu għamal ma jitwildu. U Eh, dwar il-prinċipju ta' prekawzjoni x'qed iżomm lil kummissjoni illi tagħti ismijiet u lista ġewwa riċ u eh, tipprojbixxi dawn is-sustanzi. Il-Kummissarju? Jiena kważi nista' nirrepeti ruħi nerġa' nirstess risposta ta' qabel. Il-fatt huwa li meta nitkellmu dwar il-prinċipju ta' prekawzjoni huwa importanti ħafna li nikkonsidraw tajjeb u xnik u rridu naraw x'nikkonsidraw taħtu. Jiena nixtieq li jkolli aktar ġbir ta' informazzjoni u data u l-istudju li aħna nidejna fija ma kenix l-fin e, eh, li xtaqna dwar l-effett kumulattiv eh, fil-programmi ta' riċerka Ewropea. Imma biex ikonna stampa ta' kollox illi hemm idur l-arfin aħna nixtiequ li jkun l-arfin anzi fuq livell globali wkoll dik hija l-intenzjoni. Jiena però nista' nifhem il-frustrazzjoni tiegħek. Jiena eh, hija ili fuq din f'dan il-qasam issa sitxi sitxur u żgur li ħanħares lej dawk l-affarijiet li jindom qed tisħu fuqhom u ħanara kif nistgħu nittrattawhom mill-aħjar li nistgħu fil-ġejjin. Grazzi ħafna. Eh, għandi supplementari ta' Sinjura Ekka. Grazzi ħafna il-regolament fuq il-materjali u l-kuntat mal-ikel et iħallu ċertu sustanzi ta' riskju illi il-dawn is-sustanzi jitlu fl-ikel u li jaffetwaw il-konsumaturi li kun qed juża dan il-prodotti. Il-Aġenzija tal-Food Safety Agency x'inhi l-opinjoni ta' eh, eh, minna li l-opinjoni taħom ġiti prezentata fl-ħar ta' Mejju. Kif eh, set isuwa din fil-rigwar ta' riċ bitfall f'moħkom u bil laffariti jintużawat jintużaw għatfall bħal bottles, per eżempju, tal-ħalib? bħal fin kollu xentifiku illi qegħdin uh, niksbu, jekk ikun hemm fatti eżistenti aħna għan użawo meta kunat namlu nagħmlu il-politika tal-ġejjin u naraw kif implementaw eh, eh, l-affarijiet anke leġizlazzjoni oħra li għandna eh, aħna beħsibna nagħmlu. Ġifiri, pass pass aħna zidu l-arfin illi għandna l-palissa bani eżv dan il-qasam il programmu wieħed serju u meta aħna jkollna dan l-arfin nis Issa nassikurakom li aħna ħana ġixxu. Grazzi ħafna, Sur Patoċnik. Nantu issa għal mistoqsija 24 ta' Sur Sean Kelly illi palissa ma jidirx illi qiegħed f'postu għaw xi ħadd li jista' joħodlu postu iva. Tajjeb. Mela, mistoqsija 24 indirizzata lil is-sur Potoċnik ukoll. Membri, l-arar, etna rassur Kelly nizel hawnhekk jgħid il-Komissarju. Il-direttiva tal-arar ġiet adottata fl-2007 u l-proċess tal-implementazzjoni jissa beda f'dan l-aħħar xahar kien hemm arar illi fakruna fil kem għandhom konsekwenzi serji l-arar u l-importanza ta' ġestjoni tajba tar riskju li jifukaw fuq il-prevenzjoni, il-preparazzjoni u l-prevenzjoni u Għalhekk irrit ikonna pjanijiet l-istati membri irrit ikollhom pjanijiet komprensivi biex naqsu riskju tal-arar. Il-pubbliku, l-partijiet interessati jridu jiġu konsultati dwar dan il-pjanijiet u l-istati membri jridu jikkoperaw fil-rigward ta' waterways transkonfenali. L-ewwel skadenzi tal-implementazzjoni eh, tiġa eh, għaddew il eh, si suppożaħlet f'Novembru tal-2009 u sissa hemm hemm tnax-il membru fosthom l-Irlanda illi eh, laħqu l-iskadenzi msemmija għaxar stati membri għadhom ma tawx in-notifika tal-trasposizzjoni tad-direttiva u ħamsa il eh, notifika huwa eh, implementazzjoni parzjali. Il-Kummissjoni qed passi ta' ksura. Dwar in-notifika mill-istati membri li l komissjoni dwar arranġamenti amministrativi l-iskadenza għaddi skadiet, skadiet eh, fil-ġunju, fil-20 ta' ġunju. 13 sat membru eh, postom l-Irlanda ta' il notifika tagħhom il komissjoni sa' t-ċekja il informazzjoni rilevanti kollha fuq dwar l-awtoritajiet responsabbli u l-kopertura ġeografika u l-ġestjoni jimxu mal-direttiva. Il-milestones fl-implementazzjoni għadhom naqra lura. Fil-Unjoni Ewropea l-Unjoni l-Stati membri qegħdin jieħdu il-pass passi biex ikollhom evalwazzjoni ta' riskju tal-arar fl-2011 u identifikaw zoni li għandhom dan ir-riskju ta' arar u biex iridu jippreparaw anka mapep tal-dawn l-arar tar riskju ta' dan tal-arar u anka li jkollhom pjan ta' ġestjoni sal-2015 il-partijiet interessati u l-pubbliku jridu jiġu konsultati fuq dawn il-pjanijiet qabel ma dawn jiġu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 aħna nifmu li edin nifmu li l-implementazzjoni għaddeja tajjeb u ma naħsibx li eh, ħajkollhom dawmi fl-implementazzjoni. Eh, eh, L-Irlanda tat notifika ta' ta' trasposizzjoni tal-leġislazzjoni aħna u koll nilqaw il-fat li l-Irlanda tiġa ħadet għanda xi proġetti pilota fil-zona ta' Dublin u anka fin-naħat isfel ta' l irlanda fej hemm eh, catchment eh, preparat u eh, dan ġi empjan u dan ġi sottommess li ċittadini. L-Irlanda wkoll rwol attiv ta' skambju E, anka tal-implementazzjoni tal direttiva dwar kif per eżempju e, jitrattaw arar f'daqqa il-mapping ta' dan l-arar u anka l-ġestjoni ta' dan kollu. Grazzi ħafna. Mela, jiena nixtieq li jsiru tliet mistoqsijiet supplementari għax nixtieq li jkollna żewġ mistoqsijiet oħra qabel ma jaddinna il-ħin. Is-sur Kelly, sur Miċilu, sur, sur Mela, Sur Kali, fil-qosor, l-għonet nix ringrazja l-Komissarju tal- eh, risposta tija komprensiva u dettaljata. Grazzi. Eh, nix namel din mistoqsija. Fil-kas illi ikun hemm pajjiżi illi ma jilħux l-iskadenzi, il-Kummissjoni tikkonsidra illi ma tagħtihomx fondi ta' solidarjetà jekk dawn ikollhom arara eh, fil-passat u fil-ġejjini aħna għanna applikazzjoni bħalissa eh, fil- um, eh, minħabba l-arar. Grazzi ħafna il-Sur Kelly, Sur Mitchell issa. Mikrofonu. Eh, Nirringrazzja su għalita li għamel din mistoqsija jina ħat nota ta' dak li ntqal dwar li skamta informazzjoni fir rigward tal-flash flooding jina noqot eh, viċin dader f'Dublin u emek em xmajjar zar li jistaw joħolqu devastazzjoni sħiħa ħin qasir u jaffetwaw li bliet. Eh, fil-preparazzjoni tal dun inkludu affarijiet nassikuraw għanzi illi ma jkunx hemm debri illi jimblokka il-fluss tal-ilma e dawn e, għandhom iġu applikati mill-autoritajiet lokali u din hija prassi li wieħed jista' jagħmel skambju tagħha madwar l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjora Tikassa? Il-riskju tal-arar għandu bżon soluzzjoni transkonfinali u anka investimenti. Il-Komissjoni qed tippjana xi pjan ta' investiment fuq dawn l eh, dawn l-inland waterways u rrid ikonna approċ u kol komuni għall aspetti e, anka marittimi u żviluppi f'dawn ir-reġjuni. Mela, b'eċċessjoni għandna eh, mistaqsija mis-Sur Higgins, grazzi Sur President, jgħid is-Sur e, Higgins. l-arar eh, għamlu sara li ċittadini fl-Irlanda u li djar tagħhom. L-aktar problema kbira li kienet fl-Irlanda kienet il-traskuraġni fir rigward tal-mod eh, kif imbnow il-djar f'żoni friskju ta' arara u uh, saret għalhekk ħafna ħsara. Thank you. Mr. Potocznik, uh, could you keep it brief because in eh, Għada e, hemm dibattitu dwar l-arar fl-Ewropa ġifiri kunu fil-qosor jekk ġabkom. E, eh, eh, iva jgħid il-Komissarju l-ewwel net għal fondi qed issemmuha ħafna minnkom din hemm żewġ possibiltajiet. L-ewwel net il-prevenzjoni meta wieħed iħares lejn il-fondi ta' koeżjoni u Eh, l-interek u dak kollu li konness miegħu. Meta jkun hemm xi diżastru, allura wieħed jista' dur lejn possibiltajiet oħra li semmow minn onorevoli membri tal-Parlament. Dan huwa il-Fond ta' Solidarjetà, il-Fond Europew ta' Solidarjetà għandu linji ta' gwida ċari ta' kif jiġi implementat u eh, dan għandu xaqsam mal-ħsara. fir rigward tal-applikazzjoni tal-Irlanda, il-ħsara kienet eh, inqas mill-ammont minimu, però l-Kummissjoni edha tevalwa l-applikazzjoni eh, kifet għalhekk ma setax jiġi mobilizzat il-font ta' li eh, il-kriterji du jintlaħqu biex dan jiġi mobilizzat. Eh, lajnuna tiġi garantita eh, meta wieħed eh, ikun qabes it-threshold. Ma nix nħaltu l-affarijiet flimkien naqbel ma'kom dwar l-iskambju tal-prassit tajba Huwa importanti li l-pjanijiet ta' ġestjoni kunu saru b'mod tajjeb dawn għandhom jiġu preparati minħabba il-lat trans konfinali anka aħna qed napoġġaw din fil water fil fil water directive qed nistabbilixxu eh, konnessjoni ta' fejn għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri Eh, biex jina taw soluzzjonijiet eh, fl-2012 nishtiqu illi noħorġu b'dak li qed nissejħu blueprints fuq il-ġestjoni tal-ilma tliet suġġetti u waħda minnhom wieħed minnhom huwa il eh, għandhom xaqsmu ma' nixfiet ukoll ma' nixfa. Grazzi ħafna. Mela, għadem dibattitu fuq l-ilma kif eh, fuq l-arar kif għettilkom qabel. Mela, mistoqsija 25 mis senjura Radvile Morkunjate. Isur potaxni għandek il-mikrofonu. Grazzi, huwa veru taħt il- uh, Environment Impact Assessment hemm huwa neċessarju li jkollna l-informazzjoni li eh, imma din ma tirriżultax Irid ikonna evalwazzjoni trasparenti tal-proġetti Irrid ikun hemm eh, informazzjoni minima fuq fil-rapport tal-impatt fuq l-ambjent u fil-konsultazzjoni mal-awtoritajiet ambjentali u l-pubbliku. L-informazzjoni kollha li jrid jagħti l-iżviluppatur tiġi ippubblikata u tingħata lill-awtoritajiet u l-pubbliku jrid tiġi ikkonsultat. L-informazzjoni tkun ċara u wieħed jista' jisfida f'kwalunkwa punt tal-konsulti qabel ma tittieħed id-deċiżjoni aħarija. Dan ifisser illi l-awtoritajiet kompetenti ambjentali se jużaw il-kapaċitajiet tagħhom biex jipproċedu b'evalwazzjoni tal-informazzjoni li ġiet provduta fil-waqt li NGOs u l-partijiet interessati jistgħu ħafna drabi jagħmlu hekk jisfidaw l-evalwazzjoni sħiħa għabbażi tad-data prov eh, provduta eh, specialment meta jkun hemm nuqqas tal-konformità eh, mal-dispożizzjoni tal- EIA. Eh, e Il-rizultati tal-konsultazzjoni u l-informazzjoni li nġabret irrid ikollha il-raġuni tal-fuq xiex huma ibbażati. Dan kollu jrid jingħata wkoll lill pubbliku. Però il-mistoqsija tiegħek hija waħda relevanti. Eh, wara 20 sena ta' implementazzjoni aħna identifikajna eh, oqsma fejn hemm bżonn ta' titjib u l-ħaqna l-konklużjoni li il- Jiena besibni illi eh, niproponi tekst ġdid li juhu l isfidi kollha li għandu xaqsmu ma l-enerġija, biodiversità, l-bidla fil-klima u li jintegraw ukoll il-sentenzi mill-qorti tal-ECJ. F'dan il-kontest l-evalwazzjoni ħatkun eh, ħatkun fil-qofol ta' kollox. Minnaħa il-kontroll ta' tal kwalità eh, eh, biex titjib l-informazzjoni li tingħata mill-iżviluppatur il-servizzi tiegħi bdew jaħdmu fuq reviżjoni ta' din id-direttiva u fl-aħħar ta' Ġunju ħajkun hemm konsultazzjoni ma' dawk interessati u mal-pubbliku. Intom mistiedna biex tapparteċipaw u tesprimu ruhkom. Kif ikonna l-informazzjoni kollha qudiemna, il-Kummissjoni tidentifika l-għażliet biex tiġi emendata li id-direttiva u biex ikun hemm indipendenza tal-evalwazzjoni ambjentali ambientali. Kwalinkwa proposta tal-Komissjoni ti tkun soġġetta għal eh, impact assessment u jiena minix palisa f-pozizjoni natikom data għal proposta tal-Komissjoni ma l-intenzjoni tiegħi waħda ċara biex din tiġi eh, eh, niproponija fil-mandat tiegħi. Pero għad baqa ħafna xogħol xisir qabel dan. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Komissarju. Wieħed mill-interpreti qed eh, qed jgħid li qed titkellem eh, qed jibatilna messaġġ li qed titkellem bil-ħeffa wisq. Iżda rridu nagħmlu ħafna xogħol lejla. u naħseb li importanti hawnhekk dak li jidher fil-ġurnali uffiċjali. Sir Martin, eh, Martin għajti Martinieri, għandek il- mistoqsija supplementari Grazzi, komissarju għal risposta tijak. Nasab li din il-problema hija importanti, importanti għall istati membri u għall atturi oħra. U importanti fil-kontest tal-proġetti fil-ambjent fil lokali iżda u importanti fuq skala internazzjonali u kol, per eżempju l-enerġija, l-infrastruttura, il-proġetti, per eżempju il-proġett ta' Nord Stream fil-Bahar Baltiku. Inti semmejt li s-soċjetà trid tkun involuta fil-proċess u s-soċjetà trid tittieħed in konsiderazzjoni iżda sissa ħadd ma ħa in konsiderazzjoni l-informazzjoni provduta mill-xjentisti indipendenti, xjenzjati indipendenti u għalhekk għandna nitkellmu dwar il-bżonn li niżguraw l-EIA indipendenti. Fl-Unjoni Ewropea Il-Kummissjoni għandha eh, tikkontrolla s-sitwazzjoni fir rigward tal-IIA fl-Istati membri stati jew il-Kummissjoni Kun involuta fil-proċess. Iva, inti semmejt il-ettirx fi direzzjoni tajba, ovvjament, jekk il-proġett u l-investiment mandux effetti transkonfenali u għavju kif eh, ix-xogħol għandu jsir. U s-sussidjarjetà huwa importanti hawnhekk u m'għandix nżid hawnhekk. Jekk il-proċess huwa trasparenti u kulħadd jista' jara x'qed isir, dan huwa skont l-emendi tal-EIA li saru fil-passat fil-2003 dan ġiet eh, eh, imbidlet biex tikkonforma mal-konvenzjoni tal-Argus u bekk Dan għandu jwassal l affarijiet li inti semmejtom. L-affarijiet isiru jisir komplikati meta titkellem dwar il-situazzjoni transkonfinali. Din situazzjoni direttiva bħalissa tajt illi illi illi jrid isir um, skambju aħjar tal-informazzjoni ma' dawk illi huma konċernati. Dak għandu jisir skont il-Konvenzjoni tal-Espa. Dana jaqa taħt il-kontest tal-Istati membri. Imbat, f'dan il-kas, il-direttiva tal-IA japplika. Komissjoni. Għanda ruol proċedurali f'dan il-rigward. Allura, għanna nizguraw il-proċeduri kolla jittieħdu in konsiderazzjoni il-proċeduri neċessarji illi għandhom iwaslu idealment għal valutazzjoni tal-impatt. L-ewwel għandu jsir permess eh, mill-iżviluppatur u mbagħad jiġi kontrollat mill-awtoritajiet tal-Istati membri. Issa aħna dan qed nigarantixxu permezz tal-inklużjoni tal-kunċett tal-IA aħna Bekk inkludejna żewġ punti importanti l-ewwel net l-ambjent jittieħed in konsiderazzjoni bis-serjetà f'kwalunkwe investimenti li jsir u t-tieni illi konsultazzjoni pubblika ssir f'każijiet kollha biex eh, l-affarijiet isiru eh, mod trasparenti, iżda inti qed timira fil-direzzjoni tajba. U nasab il-mistoqsija u raġunament tiegħek huwa wieħed mill-kwistjonijiet illi għandna nitkellmu dwaru fil-fiġejjieni fir-rigward ta' direttiva tal-IAA. Bħalissa ma nistax nirrispondi id-direzzjoni li nieħdu eh, fid-diskussjonijiet illi jkollna għadna kif bdejna b'din id-diskussjoni u jina se, se, nistudja din il-kwistjoni iżjed fil-ġejjeni. Grazzi Susanka, inti saqsejt għal-mistoqsija. Iżda memx ħin dispjaċini u diġa saqsejt mistoqsija u għalek minix se naċċetta li eh, tamel mistoqsija oħra. Issa għanna għat għanna l-axar mistoqsija jiddispjaċini għal dawk il-kollegi li waslu biex Eh, jisimaw li sur eh, bani, iżda, banje, iżda, dana se jkunu bil-miktub. U um, aħna se, se niqfu fit-8 u nof, un bat neġa nibdew fit disa u rridu niklu u Mela, mistoqsija li jmiss. Iva, skużani, ma nistax nbiddel is-sitwazzjoni. Eh, minħabba l-ordni, irrid nżomm l-ordni għaw. Jina se nisma s-senjuri l-ewel, s-senjura. Um, s-senjura ħakin jek joġbok l-ewel. Jien se nitkellem fil-qosor nixtieq insassi l-mistoqsija x-deċidejt. iddeċidejt issaqsi ħames mistoqsijiet il komissarju wieħed u wieħed mistoqsija waħda għall komissarju ieħor. Naħseb li għandna eh, għanna nsaqsu żewġ mistoqsijiet kull kummissarju Kienu mres dan l-ordni. Is-Sinjora Latfa issa. U l kommissarju Dalej, um, maħdix se nisema? Il għalix daħħaltu il kommissarji fil-iskeda Umbat memx ħin biex nisimawom, mhix ġessjoni tajba tal-question time. Inti ħalejt barra kummissarju. Fil-fatt nejn jgħid il-President il, il Sir President. Nixtieq li tagħti rapport lil buro jina għat nitkellem bħala ċemen eh, tal-Komitat tal-Arki. Għaż-żewġ kum żewġ eh, membri tal-komitati ma kellhomx l-opportunità biex jippreżentaw il-mistoqsijiet tagħhom is segretarjat tal-Komissjoni fil-bidu tal-din il-sessjoni u anki inti rajtu fil-bidu tal-sessjoni li ma kienx hemm biżejjed ħin u membri ta' din il-Kamra resqu il-mistoqsijiet il-Kummissarji għax huma qegħdin hawnhekk u stajna niħilsu minn dawk l-ewwel. U jekk din is-sitwazzjoni terġa' tinqala naħseb li għandna nbidlu il-proċeduri eh, dwar kif isiru l-affarijiet. It-tieni konna nafu il-ħin li kellna fidejna allura kellek taqassam il-mistoqsijiet bejn it tlet kummissarji illi ħadu il-paċenza li jiġu hawnhekk din hija ħaġa tal-mistija naħseb illi jiena jiena għandi ninsisti u ninsisti illi inti tagħti rapport sħiħ lil buro u għanna għanna nuru kemm aħna dispjaċuti dwar kif ġie organizzat il-ħin il-lejla. F'kull kamra tispiċċa l-ħin, jgħid il-President, u għan possibli li tagħmel kull ma trid fil-fatt. Jitkellim li jmiss. Nixtieq ukoll inżit ma dak li jintqal dwar il-kritiċi dwar in-nuqqas tal-loġika fil kif saru l-affarijiet il-lejla. Nasab li din hija kwistjoni importanti ħafna meta nitkellmu dwar l-iskrutinju pubbliku għandna insibu l-bilanċ ix-xira. Speċjalment fil-rigward tal-iskrutinju parlamentari, xmunda, it eh, risposta tkun wata sħiħa. U għanna nuru rispett l-Komissarju Banjer u l-oħrajn illi għadu jinqalaw biex iġwawnek biex inkunu demokrazija aġġornata għanna għanna namlu għek għanna nkunu bazati fuq ir-regoli. Dan mhuwiex ta' kreditu għal-parlament, fat bdejna tartax ma kienx il-komissarji ma kienux waslu, dik hija parti mir raġuni l għaliex ma lħaqniex xajt il-President. Sir puzzled. Sir President jina ħat eh, sem fil-question time tal mill-1944 ma qatt ma rajt skandu bħal dan. Jekk trid tnaqqas il-ħin, naqqas il-ħin għal kull kummissarju. L-ewwel kummissarju kien Sur Dali jiena konna fil-istajt inresa il-mistoqsija tiegħi. Sa Sur Barroso qiegħed hawnhekk u jiena ħallejt 45 stajt, stajt laqt 45 minuta ilu, iżda stennejt hawnhekk ġejt stajt ġejt informat dwar dan minn qabel u ma nistax naqbel ma din il-proċedura, question time m'għandux jitnaqqas u l-aspett li żiet importanti tal-Parlament aħna maħnix magna biex nivvotaw għall-istabiliment huwa dritt ta' kull eh, membru tal-Parlament li jiġi elett u din hija parti mit-tradizzjoni li għandna fil-fatt f'pajjiżi. Eh, kif diġà qed jgħid il-President il-question time f'kull pajjiż jispiċċa jispiċċa l-ħin. Jiena sa naċċetta mistoqsija waħda oħra biss. Isir Potoċnek, tista' titkellem ikjaġbok. Grazzi. L-ambjent u direttivi tal-asafar kif huma jagħtu l-flessibilità meħtieġa biex niżguraw il-kompatibilità bejn il pozizjoni tal-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku il-Komissjoni ma temmenx li revizjoni tkun ġustifikata bħalissa u reġunijiet huma segwenti il-leġislazzjoni l-ġdida tagħti um, modi ġodda għal inforzar tal-liġi u li hija fuq l-ekosistemi bħala l-unit bażika. Il-Natura Network hija waħda mill-sistemi li żiet avvanzati u flessibli fid-dinja. Hija waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u tal-politika tal-ambjent tal-Unjoni Ewropea biodiversità hija ewlenija waqt il-term ta' din il-Kummissjoni f'Marzu ta' din is-sena kunsill saħqet li n-netwerks ekoloġiċi huma l-bażi stess tal-isforzi tagħna biex nippreverżaw il-biodiversità u u fuq il-direttivi dwar il-lasafar u il-netwerk tal-2000 palissa ninsabu fil-stadju kruċali tal-implementazzjoni tal-leġlazzjoni fl-Europa il-proċess tal-ħatra tas siti tal-Jura Natura waslet għall axar taħħa u għanna nizguraw li n-network ta' Natura l-2000 tiġi ġestata mod tajjeb u tinata rizorsi biex tikseb il-lanijiet taħħa id-direttiva tal-Habitat tal-Unjoni Ewropea hija um, flessibbli u unika u uh, tinkludi l-agrikoltura, il-sajt, il-forestrija u anki il-titħalla il-kaċċa titħalla is-siti mhumiex żoni eh, fejn ma jistax jidħlu l-bnedmin u fejn jeskludu l-iżvilupp ekonomiku. Il-biċċa kbirit tal-siti huma landscapes fil-fatt kampanja li ġew ifformati eh, ħatra ta' sit taħt natura eh, ma jfissirx li m'għandux ikun hemm żvilupp ekonomiku fil-fatt hemm eżempji fl-Antwerp per eżempju li jiena żort dal-aħħar għanna svilupp ekonomiku li eh, sab suċċess flimkien mal-protezzjoni tal-ambjent. L-implementazzjoni bir-reqqa tal- ta' din leġislazzjoni jfissru l-integrazzjoni tal-ambjent um, tal-ambjent eh, fil- eh, fil u hemm il-protezzjoni wkoll tal-imsieħba kollha fl-aħħar għax ma lħaqniex il-mira politika biex nwaqfu il-twaqif ta' biodiversità sal-2020 l-2010 għanna naraw il għalix ma minni xek u għanna nevalwaw kol l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni tana eh, biex nirriflettu u kol dwar it-titjib li għandu jisir. Grazzi. Sir Lambert, għandek, Signora Lambert, għandek il-mistoqsija supplementarja, grazzi fil-fat jena ksibt il-tweġiba li xtaqt nisma nasab li ħafna organizzazzjonijiet ambientali um, u anki atturi ekonomiċi jasbu li din direttiva hija waħda tajba ħafna um, u naħseb li sejħdu pjaċi pjaċir bit-tweġiba tiegħek. Grazzi. Grazzi, eh, kontent b'dik il-mistoqsija Iva, biċċa kbira tal personi huma huma kontenti. Grazzi, issa sena ġurnata disa. Grazzi.